għan użaw ix-xjenza biex ikon biex niprovdu l-ola livelli ta' sikurezza għal bnedmin. Grazzi. Colleagues, the debate is closed. Kollegi, għalaqna dibattitu fuq dan il-punt u l-votazzjoni ser jisir għadu fil-11 nofsta fil-ħodu. Punt li jmiss fuq l-agenda tagħna hija eh, domanda rali lill-Kunsill dwar ehm, ehm, programm dwar resettlement konġunt fl-Unjoni Ewropea. Ser nitlob l-ewwel l-awturi biex jitkellmu ngħaddu s sur Tavares. Grazzi, President. Rifuġġati huma l-iktar nies vulnerabbli fid-dinja. U l-iktar vulnerabbli huma dawk li ma jistgħux imorru d-dar qegħdin f'pajjiż ta' transitu. Il-UNHCR qalet li hemm madwar 200,000 refuġat fis-sena. Nafu li ħafna minnhom imorru fl-Istati Uniti. Aħna nieħdu 4500 refuġat kull sena fl-Unjoni Ewropea. U għal daqstant għandna bżonn ta' programm ta' refuġati. Il-Kunsill ġa tkellem dwar dan, il-Presidenta Zveriza qalet li ser jingħataw 4000 kull sena kull persuna mbagħad e, intqal li nagħmlu xi dwar dan minħabba li l maġin e, tal-Unjoni Europea hija waħda kritika fuq hekk. Jiena naħseb fl-1996 kien hemm l-ewwel sport internazzjonali biex xi ħaġa dwar dan. Din għadha xi ħaġa urġenti ħafna xorta u jien ikolli ngħid li rridu nerġgħu marru lura għand il-Kunsill dwar dan Ir-refugġati kienu huma ta' priorità, hija ħaġa urġenti u rridu li jiġu firmati id-dokumenti meħtieġa. Hemm xi rapporti għal kodeċiżjoni fuq fond uh, eh, refugġati Ewropew. Il-komunisti però u l-konservativi għandhom problema b'dan. Irridu nibdlu din il-proċedura ta' kodeċiżjoni għax il-kodeċizjoni qed issir koin deċizjoni. Bħal pereżempju fin-nuklear, ridu pereżempju miżuri ta' emerġenza u rridu programm li kopri dan kollu. Għaraw il-problemi li għandna fil ħata fuq tal-Afrika fejn ir-refuġjati hemm ħafna refuġjati. Meta jiġu refuġjati ma nistgħux nirreaġixxu għal din is-sitwazzjoni hemm bżonn, però eh, qegħdin waħli fil-kodeċiżjoni. Għal daqstant din hija urġenti sta minkejja dan għandna bżonn tal-fondi, fondi li nataw lil pajjiżi u dan għandu jsir ta' malajr kemm jista' jkun fl-istati membri. Il-President qed jinterrompi. Għandna bżonn ta' solidarjetà u hemm bżonn tal-infrastruttura meħtieġa Konsil, u se nalqaw. Aħna koll leġislaturi, aħna ma nistawx nħallu l-kunsil jirġizla wahdu, irrid mamlu xaħġa l-ura għax inkella center fil kredibilità il-kellim jiġi mwaqqaf. Il-kellim li miss Is-Sinjura Hirsch, għandek żewġ minuti, żewġ minuti biss. Grazzi ħafna, President. Il-programm ta' resettlement huwa xi ħaġa li aħna ħdimna fuq ta' ħafna pressjoni. Aħna batna messaġġ ċar flimkien. Aħna ma tkellimniex biss fuq maħabba li ta' priorità. Iżda, minħabba li qed nittrattaw in-nies hawnhekk u minħabba l-iżviluppi ġewwa l-Afrika ta' fuq, aħna iktar u iktar irridu nilħu eh, ftejjim. Diġa tlifna sena waħda u għal daqstan tissa wasal iż-żmien li nagħmlu diskussjoni soċjali. Għanna bżonn ta' aktar appoġġ mill-awtoritajiet lokali dawk reġjonali, eċetera. U din id-diskussjoni dan il-konsens soċjali li għandu jikber iktar m'għandux jiġi imnaqqas issa minħabba l-kunsill u nis oħrajn mhux qed jafsu biżejjed għal dan. Dan il-punt huwa ferm importanti aħna bħala liberali rridu li dan ikun ta' priorità. Aħna naqblu fost il-gruppi kollha u batna messaġġ u issa nistennew li l-Kunsill jati risposta aħjar. Aħna rridu li din tkun fuq l-agenda. Hemm stati membri oħrajn li ma kienux attivi sissa li rridu jingħaqdu magħna jingħataw iktar inċentivi jkunu iktar motivati. U qed naraw mismieq li l-istati membri qed judru iktar rieda issa. Jiena hawnhekk qed nitkellem fisem il-gruppi kollha li huma involuti hawnhekk għaliex kellna eh, ħafna kooperazzjoni hawnhekk din għandha tkun ta' priorità. U jekk naraw il-pożizzjoni li ħadna kien hemm ħafna appoġġ u ma rridux din terġa' tiġi post tal darba oħra, grazzi. sur Papa Nikolaw kjoġbok. Πολύ καλή συνάδελφη. να προσθέσω και εγώ τα εξή. Πρώτον. Grazie, President. Nishtiq najt li Sena wara id-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew morna s-Sirja per eżempju biex nipruvaw natu iktar inċentivi u nassiguraw li u koll stati membri oħrajn jingħaqdu f'dan il-programm. Min kiedan kollu però dawn l isforzi kollha xejn ma sar. Issa jekk hemm problema fil-Kunsill, jekk hemm raġuni għal dan il-nuqqas ta' ġir, Allura jew għajdulna u nsibu soluzzjoni. Tkellimna dwar dimensjoni umanitarja f'dan il-programm. Iżda wkoll aħna tkellimna dwar eh, għodda li mbagħad ikunu disponibbli għall-Unjoni Ewropea biex tagħmel politika barranija ta' sigurtà jkunu inutli li s-sinjura x'tin ikollha din l-għodda f'idejha jekk ma tkunx tista' tirreferi għaliha meta tarax qed iseħħ ġewwa l-Afrika ta' fuq. Din it-talba dan it-tip ta' programm għadha hemm. U dawn it-tip ta' problemi ser jiżdiedu għal daqstant irridu nikkontrollaw is-sitwazzjoni fil-Mediterran. Hija neċessarja li dan il-programm isirlu iktar progress U meta nitkellmu dwar riżorsi finanzjarji li jkunu disponibbli wara l-2013 irridu nassiguraw li dawn il-flus ikunu disponibbli ma naħlux iktar ħin biex bekk dawn il-flus ikun jiġi ntużat malar kemm jista' jkun biex nikkonkludi nixtieq insemmi il-proposta li kien għamel il-Parlament. Jien nixtieq nirreferi għal eh, Pepe u l-possibilità għal riallokazzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea. Ma nistawx nistennew li kunem xi diżastru ieħor fil-kampijiet tar refugjati ġewwa Lampedusa qabel ma nieħdu deċiżjoni din tittieħed mara kemm jista' jkun. Naddu sinjura Gjorni. Grazzi President. Membri onorevoli. Il-Parlament Ewropew irċieva tlet Eh, il-Parlament bat tlet domandi lil kunsill Dawn it-tlet domandi huma dwar id-deċiżjoni tal-Kunsill għal twaqif ta' program konġunt dwar l-Unjoni Ewropea dwar ir-sistematizzazzjoni bejn 2008-2013. Dan id-dibattitu juri li n-nies eh, fil-bżon ma ferm meħtieġa u nixtieq nirringrazzja lill-membri tal-Parlament Ewropew tal-li qegħdin joqogħdu eh, ta' sekk attenti għas situazzjoni ta' refugjati. Kif għal sur Tamax jina ġej ġeja minn kif għal sur Tavares jina ġeja minn l-Ungerija. Rivoluzzjoni tal 56 ġewwa l-Ungerija poġġiet fuqna responsabilità partikolari biex aħna nagħmlu progress fuq il-sitwazzjoni ta' refuġati. Il-kriżi pereżempju fil-Afrika ta' fuq u rrit li għandna bżonn ta' sistema unika għar refuġġati sistema Ewropea refuġġati. Jina naqbel mal-Parlament Ewropew li u li għanna nuru resk ta' u solvu din problema ta' refugġati jekk aħna rridu nżommu eh, rwol attiv fajnuna umanitarja. Permetti li nofrilkom iktar informazzjoni dwar ir-refugġati, situazzjoni fir-refugġati fuq il-frontieri tal-Libja. Jiena kontem f'Marzu fil-frontiera bejn il-Libja u Tunezija kien hemm elf refuġġat kull sija li bdew jaslu. Ħafna minnhom kienu ħaddiema migranti li li kienu qed jitolbu r eh, li jerġgħu morru raġaw pajjiżhom. L-iktar sitwazzjoni diffiċli kienet qed tiġi ffaċċjata minn dawk in-nies li ma kellhom l-ebda dokument eh, ta' identifikazzjoni, organizzazzjoni umanitarja Eh, internazzjonali kellha li lil dawn in-nies. Ehm, dan it-tip ta' problemi jistgħu jiġu solvuti biss permezz ta' risistemazzazzjoni. il-Ministra Fajd Barani Mar fil-frontiera tal-Vant tal vant u approva jara xin is-sitwazzjoni intaqa' ma' l-awtoritajiet Eġizzjani tant il-sitwazzjoni nbidlet u f'dawn l-aħħar tliet ijiem hemm iktar refuġġati ġejjin min-naħa tal-Libja fuq din il-parti tal-frontiera u issa hemm madwar 200 persuna li ikunu soġġetti għal program ta' ta' resettlement. Dawk in-nies kollha li waslu sissa ġet jiġu tratt e, maniġjati mill-awtoritajiet Eġizzjani. Il-Ministru Ungeris e, ser jintaqa' mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Kunsil ta' Bengazi u mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Eġittu biex ikun jista' jsolvi din is-sitwazzjoni tar-refuġjati. Fir-rigward tal-politika konġunta refuġjati, nirrit nenfasizza li aħna rrid nagħmlu kull sforz biex inkunu nistaw natu eh, rispons għall impenji tal-programm ta' Stokholma u kolli skemmi ma bazati fuq il-Konvenzjoni ta' Ġeniva tal-1951 u koll eh, l-applikazzjoni ta' trattati oħrajn internazzjonali. il presidenta Ungheriża hija qed tikkommetti ruha li tmexxi dawn il-proposti fil-pakket u għabbażi tal-mandat li qed jiġi moti mill-Istati membri, aħna se nibdew trialogu informali fuq il- din il-data um, tal-2012. Jiena nirringrazzjakom għad-dibattitu f'jannar. fejn rispondejna għal domandi tal-membri parlamentari Ewropej il-Kunsill jirrikonoxxi l-importanza tal-programm tal-resettlement u il-Kunsill kien grat li rċieva proposta ta' riżoluzzjoni din kienet uh, f'Settembru tal-2009 dawn l-inizjattivi segwew wara ftehim li l kunsill Ewropew laħaq wara l-2008 uh, fir-rigward tal-Patt Ewropew fuq l-Immigrazzjoni u l-Ażil u fuq bażi volontari volontarja lejn resettlement ġewwa l-Unjoni Ewropea nies li huma poġġuti ta' protezzjoni tal-Nazzjonijiet Uniti, eh, il-High Commission tar-Refuġjati tan-Nazzjonijiet Uniti. F'Novembru il-Kunsill inkoraġġixxa lill-Istati membri biex jagħmlu resettlement tar-refuġjati fit-territorju tagħhom. U għal daqstant aħna inkoraġġixxejna l-Istati membri. F'Settembru tal-2009 l-Kunsill beda proposta biex jemenda it-twaqif tal-Fond tal rifugjati Ewropej. U fl-2010 kena laqat informali ma' membri tal-Parlament Ewropew. L-Istati membri kienu flessibli ħafna biex jitrata proposti tal-Parlament u biex bekk ikunu jistaw jibnu reġim iktar aħjar iktar flessibli kif kien propost mill-Kummissjoni. Kif qalu l-membri parlamentari fid-domandi tagħhom il-Kunsill u l-Parlament Ewropew bħala riżultat ta' dawn il-laqat informali, e, ftemu fir rigward tal-kontenut politiku ta' deċiżjoni u l-Kunsill kien favur ta' waħda mill-iktar proposti importanti. Il-mekkanizmu, kellu jimbena mekkanizmu u jinkoraġġix li l-istati membri permezz ta' mezzi finanzjarji biex eh, jintroduċ jinaqdu fil program ta' resettlement. Il-Kunsill però ma setax jappoġġa l-suġġeriment tal-Parlament Ewropew. U wara eh, l-proċedura ta' delegated ex artiklu 209 ta' trattat biex jadotta proċedura ta' delegated act il-proċeduri tal-Kunsil u l-Kummissjoni huma l-istess, il-pożizzjoni tal-Kunsil u l-Kummissjoni huma l-istess. Il-programm eh, ġenerali għandu eh, dati ta' skadenti stretti ħafna. Il-Kunsil ukoll qabel mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew li prioritajiet annwali għal resettlement kellhom poteri ta' implementazzjoni għal daqstan taħna kienu nużaw regolamentazzjoni minn situazzjonijiet eh, attwali. Sfortunatament aħna ma lħaqniex ftehim li seta' jati il-prioritajiet tal-programmi ta' resettlement b'mod annwali. Ma nix ninsew però li il-periodu tal-2008-2013 jappoġġa bisħiħi resettlement u għamilnu li għabbażi tal-proposti tal-bidliet proposti l-istati membri kellhom jibdew li ġabdew il-programm irċivu ċertu għajnuniet iktar oljien, ċertu zoni ġeografiċi u nazzjonalitajiet ta' resettlement ser jiġi determinat mod annwali u l-istati membri għankallum jirċivu 4.000 euro għal kull persuna li tiġi riallokata taħt waħda minn daw il-kategoriji. U xejn ma jipprevjeni mill-istati membri biex jerġgħu jibdew attivitajiet ta' resettlement li ma kinux jaqgħu taħt li jaqgħu taħt il-programm eżistenti. Ngħidilkom li l-Ungerija sena diħla se tkun parti minn dan il-programm u se tkun qiegħda tipparteċipa fil-programm ta' resettlement. Jiena nixtieq nenfasizza li l-Kunsill les li jikkunsidra kwalunkwe proposta li tkun tista' taħdem tajjeb u toffri soluzzjonijiet tajbin għal dawn il-kwistjonijiet pendenti. Aħna naqblu ma' proposta tal-Kummissjoni nużaw b'mod flessibli il-mekkanizmu ġa esistenti u, u biex dan ikun iktar effiċenti. Jiena nispera li ma jkunx hemm iktar dewmiet minħabba ta' spjegazzjonijiet legali u tilwim legali. Hemm ħafna domandi dwar l-implement Eh, l-att ta' implementazzjoni u l att delegati u t-tibattit jiet u ċertu kwistjonijiet u jiena nemmen li dan il-kas partikolari għandu jimxil dim mingħajr wistew minn grazzi. Grazzi, Signora Gori. Issa ser nisimaw minnant il-kellima fissam il-gruppi politiċi. Is-sur Diaz Damer. Sorprenderà lo. Nasab il-ħatmu ħaj sorprenda ruħol jisma li najt li sadar sama refugjati irrid ikun element essenzjali tal-politika komuni fil-qasam tal-azil. Irridu nuru solidarjetà ma' dawk li ġejjin minn soċjetajiet dajfa u zvantaġġati. U minħabba il-lingwa tagħhom u l-pożizzjoni ġeografika eh, kumma zvantagġati. Hemm ħafna refuġjati li waħedhom ma jis ċertu pajjiżi li ma jistawx jaffaċċjaw waħedhom il-pressjoni ta' daw ir refuġġjati kollha li jaslu fuq ġtutom, għalhekk il-mistoqsija li għamilna dwar il-programm ta' risistemazzjoni fl-Ewropa u kif ukoll dwar il-Fond tal refuġjati Ewropew f'Mejju 2010 għadu rridu jintemmu skont il-proċess ta' kodeċiżjoni. Il-proġett pilota li sar ċertu stati membri huwa biss farka fil-xol kollu li jrid isir. Irid Mindu bdew dawn il-movimenti u il-rebellioni fl-Eġittu fit-Tunezija u issa fil-Libja Lampedusa irċivit madwar 6000 immigrant minn mindu bdew daw il-konflitti il proġett pilota ma biss jibdew biex jitaffu il-pressjoni li qed taffettwa bħalissa lill-Italja u lil malta imma l-qoddim ħat taffetwa l-pajjiżi oħra fil-Mediterran. L-Unjoni Ewropea kollha kemm tittejn lil daw il-pajjiżi u rridu inneħħu l-ostakli li jimpedixxu illi jkun hemm żvilupp ta' dal-programm Ewropew sabiex nejnu s-sitwazzjoni u rridu nelbu dak il-minoranza li qiegħda timblokka kollox. Din hija biċċa xogħol li taffettwa u kull jaħdmu flimkien l-Unjoni Ewropea kollha kemm hija mhix biss ftit pajjiżi. Il-ġimgħa li għadiet raġun ġentan nisa ngħid li l-preżenza tal-Parlament Ewropew fuq il-frontieri tal-Libja mhix biżejjed. Għaliex kien hemm nies anke minħatan li qegħdin li marru leġittu. Irridu nkunu aħna, aħna stessi li nkunu għamek biex nevalwaw is situazzjoni umanitarja. Fisem l-essendi sur Moraes għal-minuta kjoġbok. President Ministru, naħseb li dak li qed tisma' biċċar ħafna llum f'din il-Kamra huwa talba b'saħħitha ħafna minn bosta partiti biex il-Kunsill jagħmel dak kollu li jista' biex ir-resettlement ta' refuġjati jsir realtà. Dan mhuwiex l-istess bħal burden sharing pereżempju uh, fis-sistema komuni tal-azil, dak li qed nitolbu hawnhekk huwa li jkun hemm żblukkar uh, tal-ostakli uh, li qegħdin jagħmluha E, jamlu jagħmlu li s-sistema ta' resettlement Ewropea mhux kredibbli. E, Tiħossib ta' 4000 e, e, uh, fl-Unjoni Ewropea biss hemm figuri iktar għolin f'pajjiżi oħrajn. Ejjew ma ninsewx li l-maġġoranza kbira ta' nies eh, li qegħdin eh, mhux f'pajjiżhom jinsabu f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. U dawn qed imorru eh, f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw allura ma jistgħux jittrattaw dan il-pis daqshekk kbir. Għal daqstant il-Kunsill irid jiżblokka din is-sitwazzjoni biex ikollna sistema ta' resettlement kredibbli. Naħseb li din hija talba tal-Parlament il-lejla għalik, grazzi. Grazzi ħafna, s sur Marajas, il-kellim għali Mrs. Sinar Grisbeck. Għandi xie figuri iktar minn 10 miljun refuġat fid-dinja. Nisa jiġu eh, medda, tfal ukoll hemm ħafna nies vulnerabbli f'sitwazzjoni ta' kriżi serja. Irridu nirrispondu għal dan u rridu nuru li aħna għandna l-qalbna drittijiet tal-bniedem. Sena ilu l-Parlament qabel dwar dan u qed naraw konsens kbir minn naħa tal-Parlament Ministru. Din id-deklarazzjoni tiegħi, issa d-domanda tiegħi Jina ma rridx nkun ka f'rigward tal-proċedura tal-Kunsill. M'hemmx l-ebda data partikolari meta sa naslu għal kodeċiżjoni. Ma tistax toqgħod tistenna sa 2012 pereżempju lanqas. Għawek kollox konfus fl-imħuħ tal-istati membri, nkunu ċari u mhux biss fil-kliem, jidun nkunu ċari, jidun nkunu ċari fl ġiru kol. Aħna għandna bżonn nuru u naġixxu għall-bżonnijiet li għandna fa' palissa. President. President, jina qed nitkellem bħala Ministru tal-Immigrazzjoni tar-Renju Unit, ex-Ministru. Ma nix dubju illi rridu niproteġi l vulnerabli u dak li tifiċu saqaf ta' trasom liktar minnħabba dawn l-aħħar avvenimenti rajna li din kienet priorità din il-Kamra u nittama għal kunsill Renjonit, renju Unit bħal stati membri oħra kellu part importanti fil-resettlement ta' refugġati permess ta' programmi fil-passat u għalek u importanti illi permess ta' approċ komunikativ u e, ta' komunikazzjoni li aħna niddiskutu kif nistaw nejnu l-dawk l-istati membri illi diġa għandhom piżijiet gbar minħabba prioritajiet nazjonali. Ovvjament il-programmi eh, tal-Unjoni Ewropea ma jridux jikkompromettu dawk eh, tal-pajjiżi. Neħtieġu aktar komunikazzjoni mal-Kunsill, aktar azzjoni, aktar determinazzjoni nixtieq illi huma jiżgurawna li ser jinformaw din il-Kamra b'mod regolari dwar x'azzjonijiet ħajjieħdu u jekk l-avvenimenti fl-Afrika ta' fuq mhux ser jibdlu ir-rapidità tagħhom u jekk piżijiet dejjem jiżdiedu u ser iwaslu għal kwotas mandatorju għal rifuġjati u ir-resettlement tagħhom fl-istati membri imma jekk jogħġbok kunsill jekk jogħġbok ejja iċċaqlaq dwar dan. Grazzi Onorevoli Kerkop, issa żewġ minuti u nofs Onorevoli Keller. Grazzi tassew. Ir-resettlement huwa strument importanti biex nindirizzaw refuġġati kif diġà sema qabel pajjiżi oħra bħall-Istati Uniti jagħmlu resettlement ta' eluf ta' refuġġati kull sena fit-territorju tagħhom. Ir-resettlement huwa għal persuni illi ma laħqux jew ma provax jilqu l-Unjoni Ewropea biex japplikaw għal azil u għalhekk għal dawk il-kapijiet ta' stat il qed jgħidu li aħna rridu indirizzaw il-migrazzjoni minn fejn toriġna minn fejn toriġna qabel ma tispiċċa fl-Unjoni Ewropea dan għandu jkun l-aħjar strument. Iżda qegħdin naraw li huma pajjiżi li huma l-aktar foqra aktar foqra mill-istati membri illi qegħdin jospitaw numru kbir ta' refuġjati bħal pereżempju is-Sirja u l-Pakistan. Iżda, minħabba li dawn il-pajjiżi m'għandhomx kapaċitajiet tal-uħ ħafna stati membri qed jidħlu f'ċirkostanzi mhux aċċettabbli. L-Unjoni Ewropea trid tgħin Nazzjonijiet Uniti rridu jgħinu hawnhekk. In-numru ta' refugġati mill-Iraq li ġew aċċettati kien numru żgħir ħafna. Ħafna rifuġġati rikonoxxuti internazzjonalment jeħtieġu ħajja ġdida jiena ma nistax nemmen kif il-Kunsill u l-Kummissjoni qed jippruvaw jevitaw milli il-Parlament jeżerċita id-drittijiet tiegħu u drittijiet parlamentari u jiena ma naħsibx li hija aċċettabbli illi ngħidu illi jekk qed idum il-proċess dan qed idum minħabba illi aħna konna qed nippruvaw nimplementaw id-drittijiet tagħna, imma inti huwa inti kunsill illi qed iddew il-proċess dan huwa dritt tagħna, huwa dmir tagħna wkoll bħala rappreżentanti diretti, eletti diretti tal-Ewropej. Nixtieq nisma' minn għandek x'inhi timetable konkreta illi għandkom biex telbu il-problemi illi tqajtu magħhom. Intom personalment qed timpenjaw ruhkom biex din dan il-punt ikun fuq l-agenda ta'kom malajr kemm jista' jkun għaliex qed nitilfu l-ħin kuljum. Jiena issa nixtieq ngħid illi meta aħna naraw strumenti oħra illi f'din is-sitwazzjoni jistgħu jgħinuna ħafna, ir-resettlement jista' jkollu rwol ukoll meta aħna nindirizzaw is-sitwazzjoni tal-Afrika fuq meta twila ta' żmien, imma hemm strumenti oħra illi jinsabu hemmhekk imma mhux qed jiġu użati, pereżempju id-direttiva dwar il-protezzjoni temporanja jew inkella ir refugġati id-distribuzzjoni interna ta' refuġġati, dawn huma strumenti li jinsabu hemmhekk imma mhux qed jiġu użati. U jiena naħseb li l-istati membri mhumiex lesti li jipproteġu drittijiet tal-bniedem u jibżaw f'dak li għandu x'jaqsam il-protezzjoni internazzjonali u għalhekk nixtieq inkun naf kif ser twettqu s-sistema komuni ta' l-ażil sal-2012 għaliex din jidilli bħala xi ħaġa impossibbli li sir. Grazzi Is-sur Borgesio ma jinsabx hawnhekk għal daqstant l-onorevoli segedi għal żewġ minuti. Grazzi, sur President. Eżis membri, meta aħna nitkellmu dwar il-migrazzjoni illum il-ġurnata, ovvjament aħna ma nistawx ma naħsbux dwar l-avvenimenti fl-Afrika ta' fuq u nanalizzaw dawn l-avvenimenti. Xi ħaġa li għana napoġġaw hija illi issa dawn in-nies iridu d-demokrazija. Imma hija xi ħaġa ta' diqa kbira li qed naraw ħafna persuni jitilfu ħajjithom, ċittadini imutu, nisa u tfal u persuni oħra. U dan huwa impatt fuq medda qasira ta' żmien. Ta Imma l-impatti negattivi tal-migrazzjoni ser naraw fuq medda twila ta' żmien. Ejjew naħsbu dwar il-Libja u nofs miljun persuna illi kellhom jaħarbu mill-pajjiż f'dawn l-aħħar jiem. Hemm xi ħaġa oħra illi tagħmel is-sitwazzjoni ħafna aktar imwera. L-Ewropa tal-Punent hija mimlija l-Ewropa tal-Vant issa qed tissielet ma' problema oħra il-minoranza tar-Roma minoranza tar-Roma saret waħda dominanti, il-proporzjoni tagħha fil-popolazzjoni hija dominanti u mbagħad jekk naraw id-dinja ħarbija l-Afrikani li jinsabu f'maġġoranza. Iżda ejjew naraw kif jinsabu l-affarijiet, xinejdu jekk naċċettaw dawn ir-refuġjati, xinejdu dwar it-tensjonijiet kulturali, il-problemi etniċi li jistgħu jinqala wara. Jiena naħseb li huwa impossibbli illi nisforzaw illi ikunem aktar migranti fl-Europa għalix twaffqet din il-proċedura jina naħseb illi dan il-konċett ta' migrazzjoni għandu xi ħaġa li sejra żmerġ. Ejjew naħsbu hawnhekk din il-Kamra kemm hawn liberali hawnhekk meta qed nitkellmu dwar din il-politika ta' migrazzjoni naħseb illi imissom jistu Huma ma jistawx jiksbu l-għanijiet tagħhom u ma jridux jibqaw iċċassati jekk ma jirnexxilhom xi jiksbu l-għanijiet tagħhom, Ma huma mhumiex preżenti f'dan id-dibattitu, f'dibattitu bħal dan, u għalhekk aħna rridu nagħtu sors ta' għajxin lin-nies tal-Afrika ta' fuq ejjew nagħtuhom id-dinjità tal-Ewropej. Grazzi, onorevoli Segeti. Issa għanna l-onorevoli Kwelo żewġ minuti. Grazzi tassew, President. Aziz kollegi, jina kont kontent li nisma li l-Ministru sħaqdu l-importanza tar refugġati u il-programmi ta' resettlement ta' risistemazzjoni aktar minn 200.000 ta' persuna fis-sena illi teħti dawn il-programmi ta' risistemazzjoni u għalek hemm emerġenza umanitarja fid-dinja, da mandux biss jaqsam ma' Somalia, mal-Kongo, imma hemm l-Eġittu, il-Libja u pajjiżi oħra wkoll. Din hija emerġenza umanitarja kif għall l-Onorevoli Papa Nikolaw. Dawn in-nies għandhom bżonn l-ikel, għandhom bżonn ir rizorsi Iżda aħna dawn maħniex natu għomlu, għaliex il-programm du maġġiex approvat. Jina nishtiq nismakom tejdu illi mux biss għal raġunijiet legali illi dan il-proċess waqaf saċertu punt aħna sabu fko deċizjoni minħabba raġunijiet legali, iżda aħna ma smajniex li l-Kunsill jitkellem dwar il-pożizzjoni tal-Parlament jew jgħid li huwa ma jaqbilx mal-pożizzjoni tal-Parlament. Għalhekk neħtieġu programm għal ristabilizzazzjoni dan neħtiġuh u x'inhuma il-prioritajiet intom tkellimtu dwarhom. Il-priorità tal-Kunsill u tal-Presidenza għandha tkun il-resettlement tar-refuġġati. M'għandix dubju dwar dan, ma nistgħux ngħidu li dan mhux importanti fil-Kunsill għada u drabi oħra Jiena żgur illi ser jingħad illi dinja xi ħaġa urġenti. Aħna neħtieġu abbozz mingħand il-Kunsill illi tindirizza il-flussi ta' refugġati. Jiena żgur illi intom ser tejdu li din ser tiġi posposta sa Lulju, iżda il-Parlament ma jridkomx illi tipposponu l-affarijiet, irridkom tiddeċidu u tiddeċidu issa. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Dion għal żewġ minuti. Ministru, Sinjuri, minħabba l-kriżi attwali ġewwa l-Libja huwa importanti illi l-Unjoni Ewropea tagħmel l-almu tagħha biex tiggarantixxi r-resettlement ġust. Mill-ewwel ta' Marzu l-UNHCR appellat lill-komunità internazzjonali biex tipparteċipa fil-programm ta' resettlement l-ebda stat membru ma wera r-rieda li jieħu sem. L-Italja aċċettat xi refuġjati minn Tripli aħna ser ikonna program ta' 4000 refugġati. Il-responsabilità tal-Ewropa f'dan il-qasam ma rridux ninjoraw, aħna rridu nappellaw biex l-Istati membri jerfaw aktar responsabilità. It-Tunezija u l-Eġittu u rew irrida illi jiftħu l-frontieri tagħhom għal dawk il qed jaħarbu mill-Libja. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel l-almu tagħha wkoll biex tappoġġa impenji bħal daw fil-fora internazzjonali l-kriżi fil-Libja tisħaq dwar l-isfidi li qed niffaċċjaw fl-Unjoni Ewropea, l-isfidi l-kbar nixtieq insemmi tlieta l-Unjoni Ewropea qed tistabbilixxi programm ta' resettlement aktar ġenerus għal dawk illi m'għandhomx ħas l-oħra, irridu niftakru illi fl-2009 aktar minn 85,000 refuġati ġew risestemati madwar id-dinja imma 8.4% tagħhom biss ġew risestemati f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Politika kredibbli ta' risistemazzjoni fl-Unjoni Ewropea trid tiżgura illi kull proċess ta' sorting għal kandidati jis il-vulnerabilità ta' dawk illi qed jidħlu fil-pajjiż u l-ħtiġijiet tagħhom. It-telet net il-kundizzjonijiet ta' risistemazzjoni Ewropea kif għal parlament fl-2010 trid titgħallem mill-esperjenzi passati fl-Istati Membri u tigarantixxi koordinazzjoni effettiva. Grazzi Onorevoli Gion, issa l-minuta l-Onorevoli Rosbach. Grazzi, President. Dawn il-flussi ta' rifugġati ġejjin minħabba l-inċidenti, katastrofi naturali u l-gwerer. Dawn in-nies qed jippruvaw jibnu ħajja ġdida. Ħafna minnhom jippruvaw jaġgħu marru lura lejn pajjiżhom, iżda ħafna jridu jaġgħu jiġu risistemati. Iżda il-kundizzjonijiet jinbidlu l-ħin kollu minħabba it-tensjonijiet fl-Afrika ta' fuq l-Ewropa issa saret art ta' frontieri u tinsab taħt pressjoni ta' eluf ta' immigranti. L-azliet, l-alternativi tal-Istati membri huma differenti. Jista' jidinna l-Kunsill dawn il-flussi ta' migranti għal xi ser waslu fir rigward tal-programmi li ġew adottati ġewwa Brussell. Il-programmi ser iżidu l-kompetenzi komunitarji f'dak li għandu xaqsam l-azil, jiena naħseb dan qed joħloq problemi. Kif qalu l-kollegi l-oħrajna koll nixtieq nitlob jekk il-Kunsill jistax jagħtina tweġiba u jagħtina limitu ta' data irrit jgħidilna jekk hux favur jew kontra programm Ewropew ta' risistemazzjoni. Grazzi Onorevoli Rosbach, issa l-Onorevoli Romero Lopez għal żewġ minuti. Grazie Presidente. Grazzi Sur President Signori. Il-problema li huwa problema ta' opinjoni pubblika. Kif ħan ikkonvinċu l-Istati membri li aħjar jkollna politika komuni ta' rizestimazzjoni. Kull stat membri jixtieq li jżomm is-sovranità tiegħu fuq din il-kwistjoni u għat memx politika komunitarja tiddefinixxi prioritajiet u li daw il-prioritajiet jirriflettu l-għajnuna ehm, għal-refuġjati. Um, Għalhekk importanti illi niżblukkaw din il-kwistjoni għax hemm ħafna soluzzjonijiet illi jistgħu jkunu tajbin forsi l-Kunsill għandu jikonsidra din il-ħaġa jek l-Istati membri jistgħu jirċevu għajnuna finanzjarja mill-fond mingħajr xi tip ta' kondizzjonalità ma qatt ma ħajkun hemm politika komuni ta' risestimazzjoni. Din il-politika komuni tal-azil hija xi ħaġa illi ila pendenti u hija ħaġa meskina fil-fatt illi ma jkollniex sistema komuni illi tejn il- pajizi li għedin nibatu u dina mhix kustjoni bista ta' valuri l naqas koordinazzjoni ta' solidarieta bejnietna għed tiswa ħafna iżjed flus l istati Membri fl-aħħar mill-aħħar. Vielen Dank, Frau Kollegin Romero Lopez. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Flasikova Benjova. Grazie, Onorevoli Romero Lopez e Onorevoli Flasikova Benova al minuta. Grazie tassew, Presidente. Aziz Ministru. Daqs sena ilu jina qed f'din il-kamra illi nofs il-membri uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għandhom il-programmi ta' risistemazzjoni tagħhom iżda dawn il-programmi mhuwiex koordinati bl-aħjar mod u minħabba dan il-livell baxx ta' koordinazzjoni fost l-istati membri l-ispejjeż ta' risistemazzjoni huma għoljin immens. Jekk ikonna biżejjed trieda politika u jekk aħna ta' bilħaq nistgħu noħolqu programmi ta' risistemazzjoni tajbin u koordinati tajjeb mela l-ura jridu u fond ta' risistemazzjoni u dan il-pakket jista' jiġi użad biex jiġu finanzjati programmi ta' risistemazzjoni fejn ma jeżistux u wkoll jiċċentralizzaw l-attivitajiet ta' risistemazzjoni. Il-fatti nafuhom nafu li kien hemm qbil politiku tajjeb bejn il-Kumitat tal-Parlament u l il kunsill u għalhekk jiena nixtieq nisieħeb mal-kollegi tiegħi u nistaqsi l kunsill biex jiffinalizza l-proċess u jagħmlu wieħed mill-prioritajiet tiegħu. Grazzi onorevoli Frasikova Benova, issa għanna l-proċedura tijaj. Nishtiq il mikrofonu li Signora Figueredo. Grazzi tassew, President. Aħna imħasba bis-serjetà dwar is-sistema umanitarja refuġati għandna gwerer kullimkien madwar id-dinja, għandna ġuħ, għandna l-isfruttament u il-faqar, in-nisa u tfal huma vittmi ta' traffikar tal-bnedmin. Solidarjetà ma' dawn il-bnedmin mhijiex biżejjed, irridu nieħdu miżuri speċifiċi biex nappoġġaw l refuġati, nappoġġaw lil dawk il-pajjiżi illi jintlaqtu l-aktar minħabba il-viċinat tagħhom. Għadajem ah, tisemma l-Afrika ta' fu is-sitwazzjoni fil-vant nofsani u kol sejra l-ar diġa kienet waħda mwera ħafna u għalek neħtieġu miżuri urġenti, miżuri effettivi biex namlu risistamazzjoni ta' refugġati biex natuhom id dinji li jistħu ilhom. Ma nistawx inkomplu ndewmu id-deċiżjonijiet nipposponuhom eluf ta' persuni qed iħabtulna fuq il-bib illum u aħna maħniex niftulhom dan il-bib. Grazzi Onorevoli Figueredo, issa l-Onorevoli Gall. Grazzi President. Zis, Ministru, kifet inti qed naraw l-avvenimenti dawn l-aħħar juru illi il-kwistjoni ta' refugjati jista' jkun illi issir kas urġenti minn mument tal-liħor għall-Ewropa. Edin naraw li rifugġati edin dejjem jizdiedu u maħniex lesti għal tweġiba strateġika għal din l-sfida u għet mill-iktar strumenti importanti fidejna u dak ta' resettlement, ta' risistemazzjoni, ovvjament nistaw nistaqsu għal aktar solidarieta, għal aktar ko koordinazzjoni, imma nabżon bil soċjali l-ewel qabel kollox. U għal dan il-għan l-istati membri kollha iridu jagħmlu l-isforzi tagħhom Aħna sodisfatti illi l-presidenza ungeriza ma trix tqajjem xkiel legali u qed turi impenn biex solvi din il-kwistjoni. Grazzi tassew, kollega Gall. Issa l-Onorevoli Obermajer l-aħħar kellim. Wieħed mill-gruppi iżżar il-Parlament Ewropew qed jaħseb illi għandna żewġ strateġiji fl-Unjoni Ewropea. L-idea hija li rridu nużaw li jaref biex nistiedu kull tip ta' nistiednu kull tip ta' refuġjati jiġu hawnhekk minħabba li għandna livelli għoljin ta' għajxin Luf ta' persuni mill-Afrika ta' fuq qed iridu jidħlu fl-Ewropa u naraw illi dawn marru ġewwa Lampedusa aħjar ikunu pajjiżi bħalma u it-Tunezija e, li fija jmorru dawn ir-refuġjati u dom għandhom jiġu fl-Ewropa. Ir-resettlement irid isir f'pajjiżi terzi u hemmhekk għandna nwaqfu sistema li nistaw nimmonitorjawha. Grazzi l-onorevoli Jerbi tal-dibattitu. Grazzi, President, Assist Membri. Jien ħan nipprova nwieġeb il-kwistjonijiet ewlenin kollha l-ewwel nett. Ejja naraw x'għamlet l-Unjoni Ewropea s'issa ħafna minnkom qalu li qegħdin naqgħu lura l-Istati Uniti pajjiżi oħra aktar ġenerużi minna. Jiena ma naqbilx. Jak taraw il-numru ta' refuġjati li jiġu annwalment, ovvjament, dan huwa ammont inqas mill-ammont ta' refugjati li jirċivu l-Awstralja, Kanada u l-Istati Uniti u l kunsill jgħid li din hija riżoluzzjoni fuq meta twila ta' żmien dwar din il-kwistjoni twila ta' kwistjoni importanti ta' refugjati imma tal-biss spontani li jingħataw lill-Unjoni Ewropea huma ola minn kwalunkwe minn fi kwalunkwe reġjuni oħra madwar id-dinja u jiena qed nikkwota informazzjoni mill-UNHCR 27 stati membri bejn 2005 u l-2009 irċivew miljun 150.980 talba u l-istess ċifra għal pajjiżi oħra 391.000 eh, talba għal-azil. Ġifiri Nasab iċifri jitkelmu wahedhom. Kellim dwar l-iskeda sa' President Ungariza nasab li huwa ċari li hemm bżonn jisir progress kulħadd qabel dwar dan u dija kwistjoni urġenti. Din hija ħaġa li għadta fjannar meta il-problema kienet da mhix daqshekk gravi għaliex kienu għadhom ma bdewx rebellionijiet fil-Afrika ta' fuq, però issa li ġara li ġara qegħdin nipprovaw nħaffu il-proċess. Il-Presidenza Belġjana kienet ippruvat tippromovi strateġija sabiex nieħu l-miri tagħna sena 2012. L-erba regolamenti l-Euro Dublin, regolamenti Dublin, id-direttiva ta' residenza fuq tul ta' żmien u diskussjonijiet fuq żewġ direttivi oħrajn fuq l-akkoljenza ta' refuġjati, nasab li din l-istrateġija iċevit u gawdiet minn appoġġ me kunsil mill parlament u mill kummissjoni u għalhekk għandna riżultati tanġibli minħabba f'dan. Mela, rigward nies li jibqgħu għal ammont ta' żmien twil. Ikun saħku jgħati għadot dan il-ftehim fiċ-ċajment ġemat ftit ġimgħat imbagħad dwar imbagħad Hemm ukoll id-direttivi l-oħrajn li rridu nħarsu lihom. Il-Presidenza Ungheriża rċeviet il-mandat sabiex tibda trialogu informali li nixtiequ li jibda mara kemm jista' jkun nixtiequ nsaħħu fuq il-Parlament Ewropew bħala msieħeb ewlieni hawnhekk fuq ir-rigward tal-regolamenti ta' Dublin u tal-Eurodac aħna nixilna nagħmlu progress sinifikanti fil-Kunsill kull ma baqa' biss huma ftit punt dipendenti li huma ta' natura politika. Dwar is istamazzjoni tal-refuġjati, il-Kummissjoni Ewropea ħagġas stqarrija li għandha l-intenzjoni li tressaq proposta ġdida fil-mandat li jgħadda l-ewwel qari tal din id-direttiva ġi konkluż u kumitat li bessa qiegħed jimmodifika id-direttiva dwar l-akkoljenza tal refugġiati Nittamaw li jista' jkollna ftehim dwar ir regolamenta ta' Dublinu tal-Eurodac meta jibdew il negozjati kif il-Kummissjoni tressa il-proposta tagħha. Inkunu nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna. L-Afrika ta' fuq. Semmejt ix-xogħol kollu li għamlet il-Presidenza Ungeriża f'dan il-qasam iż-żjarat illi saru fuq il-frontieri. Fil-Konsil, fil-qata Konsil tal-11 ta' April ħankunu qegħdin evalwaw is-sitwazzjoni ta' migrazzjoni imma ippermettu li ngħid li dawk li kritikawna. Fil-abbozz konklużjoni tal kunsil diġà aħna nsemmu l-importanza ta' sitwazzjoni tar-refuġjati u jekk aħna nidrina li jkun neċessarju naraw xejn kif qegħdin nimxu u aħna l-essi wkoll li nlaqgħu il-Kunsill tal-Affarijiet Interni straordinarju waqt il-Presidenza Ungeriża stess. Ġifieri aħna qegħdin nippruvaw inħaffu il-ħidma leġislattiva, qegħdin nippruvaw nagħmlu dak kollu possibbli u nixtiequ li jintom tagħmlu l-istess ħaġa min-naħa tagħkom. Nixtiequ wkoll il-Kummissjoni jagħmlu l-almu tagħhom. Missur Kojjo semma il-problema tal- l-emenda tal- regolament fuq refugjati, aħna naqblu fuq il-kontenut politiku, ma dan huwa kwistjoni legali issa. Nista' ninsabu biex ngħidha kostaġġi għal dan id-dibattitu legali. Aħna dejjem nargumentaw fuq l-istrumenti kollha dwar l-implementazzjoni tal-atti delegati u dejjem nispiċċaw ninqabdu fl-istess dibattitu. Nammetti, din hija kwestjoni importanti ħafna, l-proċedura legali li wieħed isegwi huwa importanti. U naħseb ukoll biex inkun għad kollox li diffiċli ħafna li ċittadini Ewropej jifmu eżattament x'inhi l-implementazzjoni tal-atti delegati. Li rridu nagħmlu huwa li naġġixxu biex insibu soluzzjoni mara kemm jista' jkun f'dawn sitwazzjonijiet urġenti, però ovvjament dejjem iridu nirrispettu biss nirrispettaw biss it-Trattat tal-Lisbona. Imma kultant id-delinjazzjoni mhix daqshekk ċara bejn l-implementazzjoni u delegati. Għanna naħsbu li hawnhekk suppost qegħdin nużaw l-implementazzjoni. L-atti implementattivi għan nitkelmu iktar, għan niddiskutu, għan negozjaw, imma nishtiq nisħaq fuqa dil-ħagġa marriċ illi ninqabdu f'dibattitu legali. Fi konsil ta' ġunju konna għadin nippjanaw illi impoġġu kwistjonijiet ta' refugġati fuq l-agenda u dan huwa importanti ħafna anke fid-dal ta' situazzjoni attwali. Irridu niddiskutu suġġetti adattati, suġġetti l-iktar importanti fil-laqa tal-Konsil biex bekk ikonna deċiżjonijiet iktar sodi mill-li kellna ftit xurilu. Imbagħad kien hemm mistoqsijiet oħrajn, mistoqsijiet dwar se jiġri jekk. Qegħdin niffaċċjaw ehm, daw l-influssi ta' refuġġjati, naħseb illi m'għandux ikollna ehm, immaġinazzjoni fertili wisq hawnhekk. Ħadna ħafna passi Fuq dan il-punt il-Kummissjoni Ewropea kienet attiva ferm ħadet pożizzjoni soda wkoll u l-istess ħaġa tot għall-Organizzazzjoni ta' Refuġjat Internazzjonali u l-Awtoritajiet Tunezini kulħadd qed jagħmel xogħlu sitwazzjoni tinsab taħt kontroll. L-iktar ħaġa urġenti hija proprju ir-risistemazzjoni u din hija għadha d-dejja. Padana ma jfissirx illi ir-risistemazzjoni mhijiex kwistjoni taħra. Mbagħad l-Italja jivanna problema legali illi għadha ma ġietx risolta s'issa. Naħseb illi l-Italja tiġà ċetta 125 ruħ Jek niftakar sew. Għalek nasab li l-istati membri attivament jihdu passi sabiex isolvu l-problema, b'da ma jfissirx li mannix bżon tal-leġislazzjoni ġdida, għanna bżon iva, imma għanna naħdmu kol għal konsensus, irrit nirringrazzjakom għal darba nirringrazzjakom għal attenzjoni ta'kom u hekk kif kienet ħabret il-presidenza Ungeriża din ħaskun tkun presidenza illi ħaturi illi għanda qalb u ħankunu għadin Nuru għadin il-ħagġa billi nifukaw u kol fuq il-problema u l-istrategija tar Roma. Aħna dwar il refugġat ħankunu għadin nazu attenzjoni partikolari l-Roma. Grazzi ħafna President tal-Kunsilli Sur Tavarix Point of Order, ma sax nipermet jek tamil mistoqsi oħra. Le, komment dan, komment ta' natura metodoloġika. Il-Komsil għalina li jaqblu ma' kollox. Xlif artiklu design. Ġifiri wara li nkunu koordinajna mal l-autoritajiet kolla nixtieq nagħmel żewġ kummenti ta' natura metodoloġika. Skużani, Sur Tavares tant waqajna lura li kelli noħodlok il-mikrofonu, jina nista' naċċetta biss kommenti dwar ir-regola proċedura u ikollok tifhem jekk jogħġbok